Parlament Ewropew. Kemm natikom xi informazzjoni fuq l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti tal-Parlament, l-iskadenza għandha tkun eh, l-10 nofs tal-lejla għan-nomini u l-kandidati għandu jmorru R001101 fejn